unna l-votazzjoni. Nsellimlek, kummissarju. Issa nilqaw is-Sinjura Georgieva għaliex ir-rapport li misu huwa tas-Sinjura Strifler fuq il-Korp Volontarju Ewropew ta' Għajnuna Umanitarja. Sinjura Strifler, fej qiegħda? Hawnhekk edha, jekk jogħġbok. Grazzi, Signora President, Kommissarju, nishtiq nirringrazzja għalli Signora Giorgieva għall isforzi kollha tagħha biex noħolqu din l-inizjattiva permezz ta' Trattat ta' Lisbona. Nishtiq nirringrazzja lilek għal kooperazzjoni sfiqa li kellna fuq din il-proposta fuq ta' leġiżlazzjoni aħna għanna inizjattiva volontarja li tispiega l-valuri tal-Unjoni Ewropea u s-solidarjetà li turi l-nies fil-bżonn turi wkoll il-kapaċità tagħna illi nilqgħu għal kriżijiet umanitari irrid ikollna tweġiba xierqa jekk aħna rridu nagħmlu xi ħaġa meta nqisu daqs u n-numru ta' kriżijiet umanitarji li tifeġġu. Il-volontarji għandhom rwol ewlieni fit-tħejjijiet għal tweġibiet f'każ ta' diżastri naturali u anke biex joħolqu rabta bejn il-kapaċità ta' emerġenza, riabilitazzjoni u rkupru. Tinija xi ħaġa bbażata fuq il-ħtiġijiet evalwati fuq il-post. Għat ikonna element komplementari għall istrutturi eżistenti li hemm u anke fir-rigward is-sigurta tal-volontiera dan qed jiġi garantit. Il-pajjiżi kollha li jistgħu jikkandidaw volontarji tagħhom tkun ibbażata fuq diversità ta' ħiliet u esperjenzi. L-użu tal-volontira imbagħad ikun soġġett għal ċertifikazzjoni wara li jkun hemm servizz ta' volontarjat. li niltaqa' ma' uħud li kienu ħadmu fil-proġett pilota u kienu kisbu esperjenza eċċellenti fir-rigward lajnuna li waslu lil min kien fil-bżonn. Kien hemm nuqqas fil-, -bżon. fil korp ta' volontarjat fil-modi immissa għanna inizjattiva biex namlu tajjeb għal dan il-nuqqas. Dinja tip ta' għajnuna umanitarja li hija imperattiva li ssir imma sfortunatament il-budget tnaqqas għal dan il-korp meta mqabbel mal-proposta inizjali tal-Kommissjoni. Jiddispjaċini ta' dan il-fatt. Nixtieq nqajjem it-ħassib tiegħi fuq dan il-punt u anke fir-rigward kif ħankunu nistaw inkampaw biex inkopru l-ħtiġijiet umanitarji. Jiena ċerta illi din l-inizjattiva ser tkun ta' suċċess biex tgħin l-iktar nies vulnerabbli. U ser tejna ukoll fil-qasam umanitarju. Kif ukoll ta' bilħaq inkunu nistaw nizguraw li konna evalwazzjoni tal-ispejjeż u l-benefiċċji. Grazzi. Grazzi Sinjura Giorgefa. Grazzi, Signor President. Nixtieq nibda billi nirringrazza minn qalbi l-Parlament Ewropew u personalment l-Sinjura Stifler għal appoċ kontinu għal dan il-ħolqin tal dan il-Korp Volontarju Ewropa u ta' għnuna umanitarja. Dan l-appoċ eh, jirrifletti l-opinjoni ta' ċittadini Ewropej li jintom għedin tirrappreżentaw hawnhekk. Skont l euro l-Euro Barometru, 88% ta' ċittadini jaqblu mal-ħolqin ta' dawn il-korp ta' volontira u u li dan ikun stabilit u juhu azzjoni U bl-involviment tal-Parlament u l-Kunsel u l-Komissjoni wasana fl-aħħar stadju illi naqtawlhom xew itom u sa l-2020 20,000 ċittadin ħajkunu ħadu sem f'attivitajiet illi jagħtu benefiċċju lil persuni li jkunu f'xi ħtieġa partikolari li numru tagħhom qed jikber u anka ta' benefiċċju għal volontira infushom għax dawn jiksbu ħiliet u esperjenzi ġodda. F'dan iż-żmien ta' budget riġidu ħdimna ħafna biex naraw illi jkun hemm dan il-valur miżjud għal flus li jintnefqu illi dawn il-volontira jkunu ta' kompliment eh, għal skemi eżistenti u anka biex dawn infushom dawn il-volontira jiżviluppaw dawn ħafna minnhom huma żgħażagħ u għalihom il-volontarjat se jkun mezz ta' kif isiru aktar kompetittivi f'suq ta' xogħol aktar ristret għamilna tlet rounds ta' proġetti pilota fejn aktar minn 40 organizzazzjoni umanitarja ħadu sem tawna l-opinjoni tagħhom għalunna eżattament xem bżonn eh, fil-taħriġ, fil-mobilizzazzjoni u biex jintlaħqu l-anijiet u biex ikun hemm din il pjatta forma eh, biex ikunu jistgħu jagħtu din lajnuna lil dawk li tant ikunu jeħtiġuha. Aħna konna xieda tal-entużjażmu u d-dedikazzjoni ta' dawk li ħadu sem f'dawn il- proġetti pilota. Aktar minn 250 persuna eh, minn etajiet eh, ta' zaza għal dawk aktar maturi imma illi kellhom din ir-rida l E, eh, Lizar wieħed l li, Lizar kienu ta' 21 sena u l-akbar ta' 70 sena u jiena kont brija ħafna li ltqajt magħhom dawn il-nies u jiena gburija li jiena l-Kummissarju ta' din l umanitarja u rejna illi miex kombinazzjoni li aħna fl-Ewropa aħna il-mexxejja f'dan il-qasam biex inkun speċifika dwar il-kontribuzzjoni tal-Parlament Ewropew. semmijom, il-Parlament promuova il jkun hemm din l-inizjattiva ta' ċittadin attiv u anka mezzi ta' komunikazzjoni u visibilta biex dan lan Eh, is-seħħa, il-parlament saħħa u koll il-sigurtà tal-volontira għamila bħala priorità u għalek aħna ma mobilizzajniex eh, u ma batniex volontira f'postijiet ta' konflitt. Eh, aħna Eh, bazajna tana, eh, bazajna il-volontarijat, eh, fajnuna ta' emerġenza, riabilitazzjoni u svilup, fej kien hemm nuqas ta' ħiliet f'dawn l-organizzazzjonijiet umanitarji fil-post. Kien hemm ukoll kooperazzjoni minħat tal-Parlament anka ma' nisa. U kull meta mmur postijiet li huma fetwati minn xi konflitt jew minn xi diżastru, ħafna drabi nara in-nisa li mumiex biss vitmi imma ħafna drabi huma dawk li huma vittorjużi li jkunu qegħdin jgħinu u biex tintela il-problema. Aħna qegħdin fil-bidu ta' din il ta' dan il-proċess ta' din l-inizjattiva u aħna ħerqanin naħdmu mal-Parlament kontinwament biex nimplementaw il-programm eh, eh, biex ikonna dawn l-atti delegati eh, biex inkunu nistaw nużaw dawn il-volontira anka biex ikonna ikonna elementi tematiċi u anka biex ikonna il-rapport ta' valwazzjoni dwar din l-implementazzjoni. Grazzi ħafna lill-Kummissarju. Fisem tal-Kumitat tal-Budget il-kelima li missa hemm 6 miljun żagħżugħ taħt l-età ta' 25 sena li huma qiegħda xi miljun minnhom huma fi Spanja u għalhekk aħna nixtiequ li niġġieldu kontra dan il-qat fost iż-żgħażagħ. U uh, dan il-programm għalhekk ta' volontira um, għall-għajnuna umanitarja u importanti ħafna anke biex dawn itejbu il-ħeliet tagħhom u anke jkunu jistgħu jiżviluppaw f'dan il-qasam ta' għajnuna umanitarja. Għalhekk eh, hemm uh, ammont kbir li huwa eh, imirat biex eh, dawn iż żgħażagħ jiġu anka imħarġa pero l-ammont huwa anqas minn dak li xtaqet il-Kummissjoni li kienet ta' 200 miljun. Imma jekk dan ifisser li dan li jista' jwassal għax-xogħol għaż-żgħażagħ aħna nilqgħu dan u e, nħossu li dan huwa fil-fatt pass pożittiv għall-Unjoni Ewropea min-naħa tal-Kumitat tal-Budget li finanzjar ta' dan mhuwiex se jseħ ovvjament biskapitu tal-għajnuna umanitarja finanzjarja u aħna maħniex qegħdin noħolqu laqas kompetizzjoni li finanzjar ta' NGOs li huma wkoll ħarġu żgħażagħ għalhekk aħna nalkoll inkunu gburin dan il-korp eh, tal-volontarju Ewropew. L-Onorevoli Bullard għal-Kumitat tal-Impjiku l-Affarijiet Soċjali mux tawn naddu għal l-Onorevoli Kazmarek, eh, għal minuta u nofs, Sinjuri. President, nixtieq nibda billi nirringrazzja il-Kummissarju u l-rapporter tal-involviment tagħhom f'dan il-proġett. Dan huwa proġett importanti ħafna l-Unjoni Ewropea kollha kemm Għajnuna umanitarja adekwata ja waħda mir-responsabiltajiet tal-Unjoni Ewropea dan l-aħħar il-kriżijiet umanitarji eh, kibru u uh, għalek kien hemm bżonn ta' azzjoni adekwata. Ħafna drabi kien hemm bżonn ta' din lajnuna eh, f'ħafna postijiet differenti. U għalhekk il-kunċett kollu kemm hu ta' din lajnuna umanitarja ja eh, xi ħaġa sabiħa ħafna. Eh, kulħadd jaqbel ma' dan, imma biex aħna r risposta tagħna tkun waħda effettiva, ix-xogħol irid ikun koordinat u għalhekk hemm din l-idea li aħna nħolqu dan il-korp volontarju ta' tajnuna umanitarja. U irridu nassikuraw illi l kapacità tagħna li aħna nirreaġixxu għal diżastri umanitarji tibqa' waħda żviluppata tajjeb. Irridu nejnu li l-persuni f'dawn il-postijiet li kunu affettwati minn dawn il-dizastri naturali. U irridu nikkumplementaw um, il-sistemi ta' jnuna umanitar il tiġa teżisti ma nix namlu xol doppju għanna nħarsu lejn il-prinċipi li rridu nimxu maħħom il-prinċipi marbuta mal-għajnuna umanitarja bħal per eżempju il-konsens l ajnuna u ma nitaraw għanna dejjem namlu l-affarijiet illi jizidu jgħatu valur mizjut. Mela, l kallim li me, sina u kon ixti uh, nir-ringrazza l uh, signura l-onorevoli Stifler u l onorvali Giorgieva l-appoċ uh, Eh, Sinjura Giorgieva, skużawni, għalla eh, l-appoċ taħħa għal dan il-proġett ta' eh, korp ta' volontira għalla jnuna umanitarja dan ħajjoll il-profil tal-Unjoni Ewropea u mod uffiċenti ta' kif wieħed jista' jgħin biex tintelep kriżi umanitarja f'pajjiżi terzi dan juri u kol kem aħna nixxiqu nuru s-solidarieta tagħna ma' persuni e, eh, f'diffikulta għalek dan il-mekkanizmu huwa importanti ħafna eh, u e, importanti minħabba żida li hemm fid-diżastri naturali u anka fin-nuqqas ta' stabilità ekonomika. Dan ifisser li ma tantx hemm flus għal din l-azzjoni umanitarja u eh, li konna aktar minn 100 miljun euro fil-budget ifisser li aħna jista' jkollna xi ħames tele li kun jista jitratta dawn is-sitwazzjonijiet ta' kriżi u għalhekk il-miżura dan il-mekanizmu huwa importanti ħafna biex aħna nżidu l-effiċenza. E, naddu issa għal eh, l-Onorevoli Newton Dan. Grazzi ħafna, Signora President. Jiena palħatiħor, uh, kontent gburi li qed niddiskuti ma'kom hawn f'dan id-dibattitu eh, uh, eh, din il-ħaġa li hija sabiħa li probabbilment il-xandira se jirrapporta dwara Din hija xi ħaġa proposta li kienet maħsuba fil-Trattat tal-Lisbona, żvilupp li ħafna nistennew ġifieri. Il-Kumitat tal-Iżvilupp kellu biss persuna kontra, jiġifieri kollha konna favur barra din il-persuna, konna qegħdin naqblu mal-rapporter eh, il-Sinjura Stifler u jiena eh, smajta lila u il-membri l-oħra eh, jitkellmu dwar dawn iż-żaza li qegħdin f'din l-iskema u kienu tant entuzjasti. Mux biss għax kienu għadin jgħinu lil dawk il-persuni fejn eh, kien eh, eh, dawn il-persuni affettwati minn krizijiet naturali imma kienu għadin u kol biex jagħmlu dina postaħjar imma dawn iż għaluna u kol kienet esperjenza sabiħa ħafna illi ħadmu ma' persuni illi kienu ġejjin pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea. Iġifieri jom kienet esperjenza ta' benefiċċju. Dan għalhekk huwa simili tal-programm tal-Erasmus li jippermetti li l-żazah jistudjaw f'postijiet differenti aħna kolna eh, persuni differenti aħna l-kol kam aħna għanna diversitajiet tagħna imma eh, għanna similaritajiet ukoll u nejnu ngħinu lil dawn il-persuni f'pajjiżi terzi. Inaħat sem fil-trialogu kien hemm xi ħaġa li lili iddiżappuntatni u anke lill-kollegi tiegħi minħat tal-Parlament aħna xtaqna illi dawn il-volonti frontiera jkollhom xi identifikazzjoni biex juru li huma forza li huma korp eh, eh, tal-Unjoni, forsi xi eh, badge jew bandiera fuq xi t-shirt, imma ħafna membri tal-Kunsill ma qablux ma dan jiena nħossni li dawn għandhom jistħu li ma jaċċettawx li jkun hemm din il-bandiera Ewropea fuq il-lituri li huma Ewropej li qalet il-Sinjura Georgieva kien interessanti li 88% huma favur dan il-korp u jina eh, kuntent ħafna b'dan jina palissa tiġini f'moħi eh, f'pajizi l-UKIP il huwa kontra eh, kollox, kontra l-immigranti, kontra l-barranin u ħafna minnu mux għedinaw biex jitkelmu. Jiena Eh, nishtiqu herqan biex nara dak kif se jivvutaw dawn il-lowro xettiċi eh, għal-kem ftit, għal-kem edin ftit għaw il lum f'din il-kamra, għanna nkunu gburin, eh, għanna nkunu gburin li għedin n-nidu din il-ħagġa li ħatkun ta' beneficju għall-Unjoni Ewropea kollha. Grazie ħafna, Newton Dunn, naddu issa għall-Honorable Svensson. Għal-minu ta' nof, Sinjura President, ringrazza ħafna. Grazie l-Komissarju Giorgeva u anka l-rapporter eh, l-Onorevole Stifler u xaħġa eccezzjonali li wasanna sa dan il-punt li qegħdin f'dan il-punt issa li konna dawn il-korp eh, ta' volontiera li eh, ħajjajna ħafna u jżid l-effettività. Aw min jgħid li l-Unjoni Ewropea m'għandix titħol u tinvolvi ħafna f'dawn il-kussjonijiet ma żgur li minix wieħed minnhom daw ma naħsibx illi um, eh, għanna nejdu dan anzi għanna nejdu li għanna nuru solidarieta għanna ninvolvu ruħna għanna nibatu dan il-sinjal li aħna fl-Unjoni Ewropea nixi nkunu parti mill-komunità internazzjonali li tkun qed tejn il-ħaddieħor. Dan għandu din għandha tkun xi ħaġa importanti ħafna għalina hija parti hija xi ħaġa qiegħda imnitla wkoll fit-Trattat ta' Lisbona u um, eh, ħajkun hemm ukoll lista ta' esperti biex um, wieħed ikun jaf eżattament għal min irid jirrikorri mhux qed ifittixhom lil dawn il-volontira eh, għal ajnuna umanitarja. Aħna tiġarajna eżempju tajjeb ħafna fil-Filippini l-għajnuna internazjonali eh, tana qed timxi tamel passi l-qoddima għal kiena nix ringrazza l-Sinjura Stifler u l-Komissar necessarju għax edin waqfu dan il-korp huwa pass il qoddim ħafna li juri s-solidarjetà tagħna. Grazzi ħafna l-Sur Svensson. Naddu sal-Sur għall-Honorable Cortes Lastra. Grazzi ħafna President. Eh, eh, Komissarju nirriċċi nifraħ l-rapporter u Nishtiq nifraħ eh, u kol l-Sinjura Giorgeva u nejdila illi tista serraħ fuq la poċtana f'dan il-regolament ta' ġanwa pass ta' ġgant il-qoddim xaħġa li naħdmu fuqa mill-2006 fl-2009 mm, eh, anka meta daħħal it-trattat ta' Lisbona ma dan Eh, ma ġiex imnidi missa għanna għamina dan il-pass il-qoddim għanna speċi ta' Erasmus għal-għajnuna umanitarja u wieħed jista' jagħti jkun volontir f'dan il-korp hemm ħafna sfidi ovvjament qudiemna biex anke nagħmlu dan ix-xogħol tagħna viżibbli biex insaħħu r-rabta li teżisti bejn eh, l-iżvilupp u l-riabilitazzjoni u dan jippermettilna wkoll biex nimpenjaw ruħna u eh, nimpenjaw ruħna fis-solidarjetà tagħna u fl-għajnuna umanitarja nkunu aktar eh, solidari u nejnu lil dawk il-persuni illi għedin f'dawn iż-żon li għandhom bżon daqshekk għajnuna. L-Onorevoli Preda issa. Grazzi, Signora President, jiena wkoll nibda bil nifra lil Sinjura Xifle l-rapport tagħha u Eh, b'dan aħna qegħdin pass aktar veċin biex nilħu l-anijiet eh, tal-artiklu 214 trattat tal-Lisbona li qed jitkellem dwar l-implementazzjoni ta' għafas għal żgħażagħ li eh, jgħinu f'dan f'dan ix-xogħol volontarju naqbel mar-rapporter il lazzjonijiet tal-membri ta' dan il-korp ta' volontarji għandu jkun ibbażat fuq il-kunsens tal-għajnuna umanitarja u il-ħtiġijiet illi ikunu identifikati lokalment naqbel ukoll ma l-esklużjoni espliċita tal-konflitti bl-armi jew inkella tensjoni interna għanna bżonn bilanċ bej involviment tal volontira u garanzija għas-sigurta tagħhom. Jina naqbel ma l-inklużjoni tal-klawżoli ta' revizjoni illi daħlu hemmhekk Eh, eh, għax xtaq il-parlament u dan ħajjena u kol anka biex eh, natu dan din istampa pozittiva tal-Unjoni Ewropea u il- korp tal-volontarji ħajpoġġi fil-prattika l-valuri umanitarji tagħna u tagħti jagħti l-opportunità li zaza li juru solidarjetà tagħhom ma' dawn il-persuni li jkunu f'diffikultajiet f'pajjiżi terzi dan il-korp ta' volontari ħajati aktar viżibilta u effettività l-azzjonijiet ta' l-ajnuna umanitarja l-Ewropea. L-Sinju, l-Onorevoli Papadapolo, għal-minuta. Grazzi, President. dan tiġaġi propost l-2012 mill-Komissjoni biex nuru solidarietà u natu din lajnuna umanitarja lil persuni li kunu fi krizi e, e, jew naturali jew mamula mill-bniedem. Dawn din iż-żieda fil-krizi u il-problemi li ekonomiċi li jeżistu eh, eh, jgħinu biex dawn il-korpi ta' volontar, dan il-korp ta' volontari kun jista' jgħin. Aħna naqblu mal standards ma' taħriġ ta' dawn il-volontira, sħobija ma' istituzzjoni speċjalizzati u anka għax ħajkun hemm ukoll evalwazzjoni interim tal-effettività ta' din l-azzjoni u ħajkun hemm ukoll indikaturi. Jiena naqbel ma eh, l-indikaturi kwalitattivi u kwantitattivi biex wieħed jara jekk il-lanijiet ikunux intlaħqu. Nifraħ lek ta' din il-proposta. Ja, ja, 11 demandes, je souhaitais donner à tous, donc je vous... Għanna 11 talba taħt kaġrijaj, nishtiqna tjewni kullħat. Iżda, jekk joġobkom minuta kollox, xejn aktar. Sina Paljetova. Ringrazio il rapporter tal ftajin fuq il-proposta għal ħolqien ta' entità umanitarja tal-volontarjat Ewropea. Nixtieq nirringrazzja rapporter tal-isforzi kollha tagħha biex kollha parċiċipazzjoni sieħ f'dan il-proċess biex jikkarantixxi li jkun hemm eh, suċċess eh, li korpi li jkun ta' suċċess. Niftakar li meta kien hemm kwestjoni dan il-kwestjoni ġew diskussi fil-Parlament Bulgaru li kellna iżda appoġġ tal-Parlament kollu li nistabilixxu din it-tip ta' korp d'entità umanitarja Ewropea u dan jgħin illi nżviluppaw iż-żgħażagħ billi nagħtuhom ehm, opportunitajiet tal-studju li jkollhom ukoll ċans li ndaħluhom fir-reġistru tal-volontieri Ewropej. Ninqal proposta biex narfu u xol ta' volontarjat bħala esperienza li tista' tgħin iż-żgħażagħ. Grazzi Sinru Zabborska. svete ale najmä pre mladú generáciu európanov dostávajú príležitosť ísť tam kde je ich pomoc najviac treba. Grazzi, din hija importanti ħafna għal profile pubbliku tal-Unjoni Ewropea u għal ġenerazzjoni ta' Ewropej żgħażagħ dan jista' jippermettilna li mmorru għal pajjiżi fejn huwa tassew meħtieġ lajnuna l-esperjenza importanti ser tinġabar u dan jagħmel jitati ħafna ċans l-luf ta' zaza Ewropej biex jaraw bajnejhom xi tfisser il-bżonn għaliex fl-Ewropa f'na drabi jgħodu jgħidu xandu bżonn huma u ngħidu li aħna nabżon ċertu fajt, ma meta fil-verità mhumiex importanti l affarijiet l-importanti li jkollok l-ikel u jkollok saqaf fuq rasek u li tmur l-iskola fil-ħajja. U aħna ħadna drabi meta na ma nifilħux jew ma nix-xogħol fuq ħaddieħor. Anke l-esperjenza ta' ħaddieħor. Naseb din l-atmosfera li kwaħt ikun irid irid biss b'din din it-tip ta' volontarjat. Is-Sur Mikolazzi, Aħna aħna qegħdin naħdmu fuq id-direttiva għal korp ta' eh, għajnuna monetarja ta' volontarjat Ewropea. U eh, din hija importanti għal eh, dawk il-persuni li jeħtieġu għajnuna. Iċ-ċittadini għandhom bżonn illi jiedu sem personalment fi sforzi ta' għajnuna umanitarja n nżommu għadu majnejna pero illi aħna qegħdin nħabtu wiċna ma' sitwazzjonijiet li għandhom kondizzjonijiet diffiċli fermu naraw illi hemm għafas ta' sikurta fis li huwa b'saħħtu. għadu majnejna illi leġislatur irrit iqis dawn l-aspetti kollha. Is-Sur Grazie President. Ovvjament aħna mux kontra din proposta aħna għandna ħafna valur għal eh, ħsibijiet ta' solidarjetà u ġenerozita illi jwiznu dawn il-proġetti. Iżda, għanna għatta problemi din il-proposta li ħatoħlo li korp volontarju Ewropew għal-għajnuna umanitarja. għaxan isna għedin ninstrumentalizzaw il-volontarjat, ġifiri li għedin ipruvaw naddu valuri u sentimenti li ma naraw għamim iktar fil-azzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, specialment fil-linji ta' politika settorjali l-Unjoni Ewropea hija involuta fihom, ħafna minnhom dawn għandhom effetti ħżina ħafna fuq il-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw. ġeneralment maħniex qegħdin din waslu nipromuovu t-tisħiħ ta' kooperazzjoni l żvilupp li xi ħaġa sabiħa ma' soluzzjoni jidin sibuha band oħra. X'kelli. Kif qal Newton dan li dan huwa dan xi ħaġa tajba bħala proposta ma tantx nisimgħu dwarha fil-medja. Palma għalet il-Kommissjoni, xi design fil-mija ta' ċittadini Ewropej jaqblu ma' dawn il-proposti. Jina nħoss illi sinu strajfend il-kollegi tagħha jeħtieġu l-appoġġ seħtana għax xoll li jgħamlu bil-kwiet biex ikun jisaw jisqu jisqunna dan il-proposti. Naħseb li ħafna nies huma lesti li jagħmlu xogħol volontarju naf ħafna persuni li jagħmlu xogħol volontarju wara li estemmew istudji tagħhom anki marru b'nadi oħra barra mill-pajjiż biex jagħmlu jlistu dawn il-xogħol naf ħafna anzjani bi pensjoni li rtiraw u jqattaw ħafna ħin bħal jaħdmu bħala volontarji, kollu ġifiri naħseb ħaġa tajba ħafna li għedin organizzaw dil biex tax-xogħol biex in ikun jistgħu jieħdu flimkien l-aktar possibbli. Honorable Obermeyer. Ingrazzi, Signor President. Jien nixtieq eh, nikkommenta fuq dak li qal il-kellim ta' qabli. Ovvjament hemm problemi b'ċittadini Ewropej li eh, inti il-votazzjonijiet għaliex inti huma lesti li maqdru ma fl-istessin jiet lesti li jgħinu jiena xi ħaġa di tal-korp volontarju li jiena ħadsen fija ma kienx dan it tal Lisbona biex imur naħdu barra mill-pajjiż nagħt xi 30 sena ilu Italjani jaħdmu fi Slovenja u bnadi oħra fejn kien hemm bżonn. Għalhekk rid ngħid indi li inti tkun lest li taġġiċi, Jina sepp però hija xorta idea eċċellenti li dawn iż-żgħażagħ jingħataw inċentiv u spinta biex jagħmlu dawn l-affarijiet. Forsi ma nafux eżattament kif qed taħdem fil-prattika, ma naħseb li ħaġa pożittiva illi li hemm ħafna problemi fl-Ewropa li għandhom bżonn jiġu trattati u din id-direttiva tgħin li nagħmlu dan. Hemm ħafna ta' membri li m'għandhomx dan it-tip ta' servizz ta' prevenzjoni li waqfu pereżempju li jkun hemm nirin fil-foresti fil-Greċja minn nuqqas hemmhekk li ħaġa tajba pereżempju li l-Ewrop Ewropej jkun jisaħnu madwar l-Ewropa għal dan il-għanijiet. Grazzi l-Onorevoli Georgieva. Onorevoli Zvika, meta nfaqqa krizi jew diżastru, aħna nistgħu aħna nipprova nagħmlu l-almut tagħna biex ngħinu dawn il-popoli eh, popolazzjonijiet li għaddejn l kriżi operattiv. Għad-dinja u l-Unjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea tagħti 50% tal-għajnuna globali umanitarja u it-Trattat ta' Lisbona wkoll bassar il-formazzjoni ta' dan il kor Volontarju Ewropew ta' għajnuna umanitarja. 85% ta' ċittadini jħossu illi huwa importanti li nvanizzaw din l anki fi żmien ta' kriżi ekonomiku. Inna naħseb illi fimtin ġewwa l-Kroatja 466 attività organizzata ta' volontarjat ġie organizzata fl-2012 u 9422 volontira b'kollox. Għalhekk aħna għandna ħafna attivitajiet volontarjat li huma dejjem fil-Kroatja wkoll. Sur Matula, Fis-snin li għaddew il kriżi umanitarja kienet teħtieġ li l-Ewropa taħdem aktar sfiq sabiex kun tista' tagħmel tajja għal dan il-fenomenu u eh, li konna dan it-tip ta' korp volontarju eh, Ewropew hija eżempju ċar tal-Ewropa fazzjoni li kunt tista' taħt ħarreċ u timobilizza dawn il-volontira Kont tista' tagħti valur u żid valur ma' sitwazzjoni u sistema tal-intervent li għandna bħalissa. U għal dak li huwa l-għajnuna għall-interventi madwar l-Unjoni Ewropea jista' wkoll jixpruna iktar eh, skambju ta' ħjar prassi, ta' xorvu tal-volontarjat, u skambju ta' esperienzi madwar il-pajizi u ta' li konna għajmin kampanji ta' għajmin ta' koxjenza għal dwar għajnuna volontarja u l-volontarjat għal madwar il-pajzi membri, speċjalment għal dak xaqsam koezjoni u promozjoni ta' ċittadinanzi attivi nazzjonalment, lokalment. Prosit il-rapporter. Signor Morva. Grazzi tassew, President. Minnat liberali jemxie MPs illi jiġduna l-attenzjoni għal-fat illi minnaħa qegħdin nitkellmu dwar korp ta' korp volontarju Ewropew u l-Ewropej għandhom ikunu burin fem ta' dana kollu u aħna għandna ntajru il-bandiera Ewropeja li ngħidu illi xettiċi ma jaqsmux ma din l-ideja. Issa kollega tiegħi. Nista' nitloba tiġi l-Ungerija. Nieħduk għand fabrika jew nieħdu kanzi għal postijiet fejn hemm Ewropej li qegħdin imexxu dawn il-fabriki u l-Ungeriżi jiċċievu biss 250 euro fi xar. Okkonvenċi lilhom li għandhom ikunu kburin ikunu Ewropej jintassew ikun ħerqan ma biex nisma' eh, x'għandek eh, xi tgħid fuq dan. Blue card Assur Penkovic Frankovic, Suprankovic, blue card, em blue card, skużani. Signora Morvaj, taċċetta blue card? Grazie da sew. Signora Morvaj, Maratia maratija jengeriza.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 l-MPs nitlobom li kunu xuda tal-fat li jina kont serju ħafna dwar l-invit. Jina nkun tassew kontenta illi nurik l-opra u l-mużejiet, jek trid, iżda taraw il-fabriki ta' Tesco jew eh, katina oħra tal-ikel gbar fejn n-nis għedin jaħdmu għal 250 euro fix-xar. Nixtieq illi jinti tajdilom biex tajru l-bandira Ewropeja, Sur Plenkovic. Jiena naħseb il-istabiliment tal korb volontarju Ewropew jkun xi ħaġa ba' ħafna għall-Unjoni Ewropea u għal isforzi li kienu qed isiru dawn l-aħħar snin għal minn naħseb Signorina Gorgeva naħseb illi kien modelli li twaqqaf minn ġus maquda u dak li sar minn dak iż-żmien fuq il-feta Kommissjoni u sħubijiet ma' konsultazzjonijiet mal-NGOs inħoss li aħna neħtieġu li jkollha qafas legali tajjeb sod u kif ukoll Għafas budgetarju tajjeb meta nħarsu lejn il-150 miljon euro li aħna għandna għan dispozizjoni tagħna kemm għal attivitajiet ta' żgħażagħ kif ukoll għal ċittadini kbar li għandhom l-arfin, l-entużjażmu biex jgħinu wkoll n-nies li huma dejjin fi żminijiet ta' kriżi, allura naħseb illi dan jista' jwassal biex ikontribwixxi għal kredibilità u s-saħħa tagħna li għajnuna Ewropea u kif ukoll viżibilità Ewropea tagħna. Grazzi, Sur Brankovic, issa Is-Sur Steven. Grazzi ġeneral President, jiena nilqa ir-rapport mill-kollega Sinur Strifler u inizjattiva għall-għajnuna umanitarja, għall-korp ta' volontari Ewropew ta' għajnuna umanitarja, naħseb li dan jisaħħaħ ir-wol li għandha l-Ewropa f'għajnuna ta' svilupp jiena nċert eh, li eh, kważi 20,000 eh, ruħ li huwa reġistrati fi Kroazja jilqaw din il-proposta u nasab li dan jikkontribwixxi għal tisħiħ ta' dimensjoni Ewropeja fil-ħolqien ta' identità Kroata illi wkoll hija karatterizzata mill-pożizzjoni ta' tmexxija fl-Unjoni Ewropea fil-ħajja umanitarja fid-dinja għad dinja Hemm differenza, differenza bejn dawk li jemnu fi proġett Ewropew u l-populisti minn naħa l-oħra fl-aħħar diskussjoni wkoll jixtiequ x'taqgħu jalqu frontiera tagħna għal żgħażagħ kwalifikata li ksetaw jgħinu l-kompetitività tal-ekonomija Ewropea. U ovvjament żgur ma sibx li huma ħinwis wis li jgħinu ħaddieħor u dan jikkonferma illi l-Unjoni Ewropea però illi tajba għal kulħadd Grazzi la dol kommissjoni. Ingrazzi jiena tassew eh, tħossni umli dim il- l-appoċ illi qed jingħata għal din is-skema tal-Korp Volontarju Ewropew tajnuna umanitarja. Tlet punti għandi. Nej biex eh, nirġixxu għal kommenti u kumment biex nala. Mela, biex nġi xer kommenti jiena smajt kienem xie tħassib dwar il-mod kif l-Unjoni Ewropeja twetta azzjoni tal-izvilup u jekk l-Unjoni Ewropeja u għal-volontira l-għajnuna ser jikontribwixxu għall-izvilup u nixtieq nisħaq illi aħna hedimna sabiex u korb fejn in-nies ikunu kompetenti u kwalifikati biex jgħinu l-ħaddieħor imma kif ukoll jgħinu lin-nies jgħinu lilhom infushom. Aħna għandna konċett ta' seba' tellef volontira li huma mħarġa lokalment sabiex inkunu nistgħu nikkontribwixxu dik hija l-kapaċità lokali biex kunu nistgħu eh, nkampaw fi żmien ta', ta disastri u li nkun nistgħu niġidu kontra il-qawwa mhix prevedibbli tal-natura. Kien hemm ukoll xi kummenti li saru fuq il-viżibilità u kif inkunu nistgħu eh, narfu il-persuni fuq eh, din l-aħbar tajba. Jiġi ħaġa li aħna qegħdin naħdmu sfiq fuq u bħala inizjattiva qegħdin aħna appoġġjati ħafna mill-Parlament biex tkun iktar viżibbli. U pereżempju għada għada fl-erba li onorveri u jien ħajkonna diskussjoni fuq Twitter jekk tridu tiħdu sem bil-qalb kollha. Imma fuq nota aktar serja huwa diffiċli ħafna illi inti tagħti l-aħbar tajba ħafna iktar faċli inti tiġbed lajn lejn diżastri meta jseħħu u ħafna iktar diffiċli meta inti twassar eh, eh, biex inti taħdem fuq li twaqqafa. Aħna li qegħdin nagħmlu hekk fuq il-proċessjoni ċivili huwa li qegħdin nisħu fuq l-investiment fuq tħejjija u prevenzjoni. Diffiċli kemm diffiċli trid issir biex inqas minn u inqas nies jibatu kemm inqas vitmi biex nagħlaq nitkellem fuq il-xogħol fi illi sejr jimbeda għaliex issa sejr namlu twettiq ta' din inizjattiva realtà u jiena kontent, kontenta ħafna li qed nistaq il-fatt illi aħna wessajna ferm l-appoġġ fost għaqdiet umanitarji fil-biddu kienu pjuttost xettiġi fuq il inizjattiva ma issa qed issa ħaddu sem fil- fil-modell li aħna penġejna u waħdimna fuqu u naħseb illi jina u kol palkom li xiequ li nkunu forza tajba fid-dinja u li dintejn il-dera tagħna fl-Ewropa u fid-dinja għaliex tgħin il kompetitivita Ewropea bħala reġjun li mhijiex bistrikka f'riżorsi u f-lejjet imma anki f-nis l-valuri u din it-tini l-ikbar soddisfazzjon dwar xogħol li aħna nagħmlu flimkien. Grazzi. Grazzi tassew l-Onorevoli Strifler. Iva, serżon fil-qosor. Kolor xieġan ġant qal. Fil-bidu kienem xie um, eżitazzjonijiet fuq um, minnaħa tal-NGOs u f'termini ta' sigurtà tal-volontira. Imma fil-rapport nistaw naraw li aħna weġibna għal dan it-ħassib kollu, għal dan il-mistoqsijiet kollha, jiena nixtieq ringrazzja il-gruppi politiċi kollha. Għaliex? Ningrazzjaw ma' rapporti shadow, ta' shadow reporters illi eh, ħadmu sfi u kollon il-rapport il-Norvi Ġorġeva, għalajnuna taħħa. Tassew għamilna xol tabiħ flimkien, dan għatmu fuq u pala renda l-frott u tana fuq xiex naħdmu pala ta' strument ta' valur mizjut li rifletti iċ-ċittadinanza Ewropea illi aħna teħtant neħtieġu. Tajab wis, bekwa sanna għatmim id-dibattitu, il-vot se jseħ għada fl-offsinar. Salmulek, Sur Kummissarju. issa naddu għal diskorsi ta' minuta. Nibda billi naddu għassur Nikolesku. Grazzi.